Siamo in attesa dell'onorevole. Et nistennew l Nibler. Għalda stant irridu nistennew ftit sekondi. Nittamaw.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 Riprendiamo, dicevo la relazione dell'onorevole Nibler. Nisoktaw, kont etnejt l-onorevole Nibler dwar il-politika industriali spazjali tal-Unjoni Ewropea. Jekk l-onorevoli Nibler, lesta naddila l-kelma l-erba minuti jekk joġbok. Grazie President. Grazie. Aziza Vice President tal kommissjoni Ewropea, Aziz kollegi. Illum tistaw taraw fil-gazzetti Ġermaniżi li l-ATS ser tati essenzja għal-bosta impigi. Sfortunatament, untel xlajzrajm ser tala u ħafna impjiegi jinsabu friskju hemmhekk. Issa fil-Bavarja aktar minn 400 sottokuntratturi fl-industrija spazjali u tal-avjazzjoni huma preżenti u għandna aktar minn 500 kumpanija illi jistaw kun għedin jaħdmu fuq il-navigazzjoni b'satellita u teknoloġija spazjali kiku jirġi fil-kontratti. Iżda sfortunatament huma m'għandhomx kuntratti għal ġejjieni bħalissa. Anke jekk spiss aħna ninsew il-fatt illi l-industrija spazjali waslet għal bosta progressi fis-soċjetà. Hemm ħafna prodotti li nużaw fuq bażi ta' kuljum illi huma direttament jew indirettament marbuta mal- tiġrija spazjali pal per eżempju sistemi ta' navigazzjoni, il-sistema mifruxa fl-Europa ikol, il-televizjoni u anke il-bidja spiss tuża il-data tal-ġeolokazzjoni. Għalek wasal iż-żmien illi aħna nindirizzaw il-kwistjoni tal-finanzjar waħda mill-problemi ewlenin tal-industrija spazjali. Għaliex ħafna investiment huwa meħtieġ f'din l-industrija. Aħna għanna ċikli twal ta' ħlas lura tal-innovazzjoni u r-riċerka. F'na kumpaniji jgħodu lura mill-li jagħmlu ċertu investimenti bħal dawn għaliex ma jafux u ser irrendu dawn l-investimenti. Għalhekk neħtieġu illi niżguraw illi kunem il-fondi fis settur spazjali sabiex inkunu nistgħu noħolqu impigi u aktar opportunitajiet aħna neħtieġu ukoll niżguraw illi l-Unjoni Ewropea, l-ESA u l-Istati membri jikoperaw flimkien sabiex noħolqu roadmap ta' riċerka minn issa sal-2020. Dan mbagħad għandu jiġi użat sabiex ikun tas font għal kumpaniji. Grazzi għalih il-kumpaniji kunu jistaw joħolqu investiment fl-immoddi kienna program ambizjuż pazjal irdu nżommu miegħu biex Galileo jiġi użat bl-aħjar mod irrid ikun disponibbli mill-aktar fis possibbli u jrid jitlesta. Għanna namlu aktar riċerka dwar il-vantaġġi tal-industrija spazjali. Ek biss nistgħu naqsu d-dipendenza fuq pajjiżi oħra fid-dinja f'din il-tellieqa spazjali rridu niżguraw illi l-industrija spazjali interna tagħna tibqa' waħda kompetittiva grazzi. Grazzi L-Onorevoli Kelly. Industrija spazjali eh, huwa suġġett illi jaffaċċina ħafna persuni imma huma ma jinvolvux ruhom fl-industrija. L-industrija hija limitata fl-Ewropa madwar 30,000 ħaddiema, 6.5 biljun fl-ekonomija. Kif kienet tgħid l-Onorevoli Nibler, hemm potenzjal kbir, potenzjal illi jeħtieġlu ħafna Riċerka u sviluppu biex dan isir hemm bżonn tal-finanzi. Kenna programmi tajbin pal Galileo u Copernicus imma biex nwettqu dan il-potenzjal irdu ninvestu aktar l-iktar metanna l-Indija u ċ-Ċina sa li qed jiġru l-qudiem ovvjament l-Istati Uniti. L-Unjoni Ewropea trid timxi l-qoddim iju trid tkun impenjata f'dan ir-rigward iridu suq intern għaż żona spazjali kollha kemm hi. Din hija xi ħaġa li għandna naħdmu biss biex niżviluppawha. Hemm industrija, industrija li jistgħu jinħolqu mill-settur spazjali fil-kostituenza tiegħi kien hemm kumpanija mnedija ftit ta' snin ilu li qed taqbod mhux ħażin imsejħa Trimetrix illi tuża stampi mis-satellita sabiex tagħmel tracking u tagħmel monitoraġġ tal-foresterija madwar id-dinja. Fl-aktar dettal possibbli sal-anqas siġra illi hemm Mhux biss ikun hemm traċċar tal-siġar imma d-daqs tagħhom, it-tneħħija tagħhom u jekk xi ħadd e, imissom. U għalhekk l-investiment fis-settur spazjali u f'din il-politika naħseb li tista' trendi ħafna fil-ġejjin u aħna iva rdu naqbdu din it-triq kif qalet sew l-Onorevoli Nibler. Grazzi l-Onorevoli Hawit. Grazzi ta' sew, President. Fil-kostituenza tiegħi fil vant tal-Ingilterra teknoloġija qed tiġi żviluppata illi waslet komunikazzjoni sabiex ikun hemm mapping tal-Milky Way eh, sabiex jiġu testjati t-teorija ta' relattività mill-ispazju sabiex ukoll tiġi stabilita l-pożizzjoni tal-Ewropa. Il-sistemi ta' BAE u sistemi oħra juruni kemm huma importanti suġġetti bħal dawn tal-lum jekk aħna rridu nirbħu telli għal ġdida tal-ispazju għall-impjiegi u t teknoloġija. Jiena nħasseb dwar il-tabbira l-lum li kienem dwar il-difiża u l-spazju. Iżda jiena irċevejt impen minn Steve Rich illi l-impjant tagħhom fir-Renju Unit ser jibqa' parti mill-negozju tagħhom tal-kumpanija. U jiena nittama li ma jitkeċċewx persuni għal dawn it tlet snin. Jiena inħedġeċ illi jkun hemm l-akbar konsultazzjoni possibbli mal-forza tax-xogħol u ma' trade union sabiex dan l lan jinkiseb. Grazzi, l-Onorevoli Korera. Grazzi, President, nixtieq nefraħ Nir-rapporter, nixtieq ngħid illi huwa meħtieġ illi jkollna politika tal-industrija spazjali tkun stabbli u integrata u tkun tista' tikkompeti mal-atturi l-kbar l-oħra. Bleza u bl-Unjoni fost l-Istati membri. Programmi bħal Egnos, Copernicus u Galileo għandhom ikunu priorità, għandhom jirrigwardaw l-Unjoni Ewropea kollha, għandhom ikunu xempju ta' politika spazjali koerenti u kompetittiva li hija msejsa fuq l intrabrisi żgħar u ta' daqs medju u li fiha riċerka u żvilupp. L-istrateġija 2020 taraf Ir-rwol tal-industrija spazjali fir-rigward tal-kompetittività impjiegi u tkabbir huwa settur importanti għal protezzjoni u sikurezza taċ-ċittadini sabiex nagħtu tweġiba fi żmien ta' kriżi għal politika komuni ta' sukurezza u difiża wkoll fir-rigward ta' trasport u l-ICT u għalhekk neħtieġu teħtieġ spinta ġdida. Issa l-Kummissarju Reding. President l-ewwel net nixtieq nirringrazzja l-rapporter, Signora Nibler għal rapport importanti immens fuq industrija valida immens għaliex l-ispazju huwa settur importanti għall-Unjoni Ewropea għaliex wasal sala l-eċċellenza organizzattiva teknoloġika u għal din ir-raġuni 11 biljun euro ġew impenjati fil-qafas finanzjarju multianwali li jmiss għal programmi il-ġodda spazjali Galileo, Copernicus u nkella riċerka spazjali. Ammont konsiderevoli ta' dan il-flu ta' dawn il-flejes se jiġu allokati għal attivitajiet spazjali għal dastant huwa meħtieġ illi niżguraw l-użu aktar, l-aktar effiċenti ta' investiment bħal dan koordinazzjoni fost il-partijiet interessati hija essenzjali l-Istati membri, l-Kommissjoni, l-Aġenzija Spazjali u atturi oħra irridu niżguraw illi konna koerenza fil-programmi u nevitaw programmi doppji, infiq doppju fl-istrutturi. Dan l-aħħar kien hemm il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar relazzjoni xirqa bejn l-Unjoni Ewropea u l eza Ir-rapport ta' Sinjura Nibler jagħmel sew li jisħaq dwar il-ħtieġa l-Ewropa illi tfittex non-dipendenza teknoloġika u tiżviluppa teknoloġija sabiex iva tikseb l-ambizzjoni spazjali tagħha u żżomm pożizzjoni kompetittiva fid-dinja. Wa dan il-level globali illi aħna rridu noqogħdu b'sebajnejn dwaru. Il-Kummissjoni qed tikkunsidra dan mhux biss fil-kuntest tal sħubija u negozjati transatlantiċi bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti u anke fuq medda twila ta' żmien permezz ta' studju li ser joħroġ fit nofs tas-sena d-dieħla. Ir-rapporter tisħaq dwar ir-rwol tal-suq kummerċjali privat tal-industrija spazjali Ewropea u l-importanza tal-settur tal-komunikazzjoni u s-satelliti. Il-Kummissjoni proponiet serje ta' miżuri illi jistaw jgħinu sabiex jiġi żviluppat is-suq tal-ispazju. Dan jinkludi s-servizzi aħna ħan jieħdu azzjoni fl-disponibilità tal-spektrum, ir-riċerka u fejn hu meħtieġ azzjoni regolatorja. Grazzi. Id-dibattitu malu se nivvutaw għada fil-11 u nofs. Issa, il-rapport Proust Kars 2020 lejn l-industrija tal-karozzi Ewropea b'saħħitha kompetittiva u sostenibbli. Naddu l-kelma l-rapporter għal erba'